tal kummissar tas-Sur Jose Manuel Barroso għal programm leġislattiv u ta' ħidma tal-Kummissjoni ta' l-2010. Flimkien mal-President tal-Kummissjoni Ewropea għaw ta' kummissari oħrajn, allura il-President il għawnek, jgħat ħafna appoċ ta' kummissari oħrajn għaliex dan huwa punt importanti ħafna lina. Wara id-dikjerazzjoni ta' Sur Barroso ser ikun hemm qatt round ta' kelliema mill-gruppi politiċi biex bekk ikonna risposta politika għal dak li għandha xi tajt il-Kummissjoni għal pjanijiet tagħha ta' l-2010. Wara dan, is-Sur Barroso ser jiġi mistieden biex jerġa' jitkellem u jirrispondi għal rimarki li jsir ikunu saru mill-kapijiet tal-gruppi politiċi. Nad il-kelma lis sur Barroso. Grazzi ħafna tal-li zortna, kien diffiċli ħafna tiġi hawn Strasburgu Anke ħafna membri tal-Parlament Ewropew ma setaw jiġu hawnhekk ħabba l-problema tal-vulkan u għalhekk iddeċidejna li ma nivvutawx f'din is-sessjoni plenarja. Għaliex kulħadd irid jingħata l-possibilità li jivvota u kien hemm membri li ma setgħux jiġu Strasburgu affattu. Għalhekk nadilek il-kelma sur President tal-Kummissjoni. Grazzi, President, Signuri. Huwa onur u pjaċir tiegħi llum li nippreżentalkom l-ewwel programm ta' ħidma ta' din il-Kummissjoni. Li hija l-ewwel programm ta' ħidma wkoll minn mindu daħal fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona. Huwa pjaċira lija li nagħmel dan flimkien mat-tim tal-Kummissarju Kommissarji kollha warajja. Dan huwa sinjal ta' rispett għal din il-Kamra tal-Parlament dan il-programment jasal fi żmien importanti ħafna deċiżiv fl-Ewropa li wasal iż-żmien li naġixxu huwa pjan li jiġi msejjes mid-dialogu politiku tagħna, mill-konsultazzjoni intensiva tagħna, ibbażata fuq il-linji gwida politiċi li jien ippreżentajt għal dawn ħames snin li ġejjin. F'Settembru li għadda l parlament f'dani b'mandat ieħor għall-Kummissjoni wara konsultazzjonijiet dettaljati ħafna li wasluna għal punt di vista komuni. Il-kunleġġ tal-Kummissarju flimkien imbagħad irċiva l fiduċja tagħkom fi frar. Dan għalhekk huwa programm ta' ħidma li ġej minn konverġenza b'saħħitha mill prioritajiet politiċi li intom esprimejtu. Għalhekk dan huwa pjattaforma sot ħafna biex niksbu għanijiet eh, ambizjużi. L-ewwel prijorità għandha tkun li noħorġu minn din il-kriżi u npoġġu l-bażi għal tkabbir sostenibbli li kattar ix-xogħol. Dak għalek huwa l-ewwel kwistjoni li rridu nitrattaw. Aħna debattejna l-konklużjonijiet fil-Konsil u għalek il-mekkaniżmu ta' appoġġ għal Greċja ġim imħejji fil-11 ta' April. Dan ħajkollu rwol importanti ħafna l-implementazzjoni ta' dan il-mekkaniżmu meta jkun hemm il-bżonn tiegħu. Kien hemm ħafna diffikultajiet mill-bidu, aħna ridna naraw li nsibu soluzzjoni għal problemi finanzjari tal-Greċja, iżda staqna u koll nżomu stabilta fil-zona euro. U dik hija xi ħaġa li dejjem għamilna skont il-prinċipju ta' solidarjetà iżda anki ta' responsabilità. Issa rridu nagħmlu aktar. Staqsejna għala kien hemm dawn il-problemi u rridu nevitaw li dawn jerġgħu jirrepetu ruhom għalhekk irridu nħarsu lejn il-patta stabilta' u tkabbir sabiex bekk inżidu il-supervizjoni ekonomika u nestenduha lilin mid-deficit. Aħna rridu mekkanizmi ta' soluzzjoni ta' kriżi li jkunu permanenti u rridu niżguraw li l-Unjoni Ewropea u partikolarment iż-żona euro kun tista' taffaċċa l isfidi li tħabbat wiċċhom magħha. Skont it-Trattat ta' Lisbona, għalhekk l-inizjattivi tal-Kummissjoni x-xahar id-dieħel ħajkun resqu komunikazzjoni fuq il-politika meħtieġa. Dan huwa fl-interess kollettiv tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk l-Unjoni Ewropea titissaħħa din is-sistema titqis is-sogri kollha u anke l-iżbilanċi ekonomiċi. Irridu ntejbu l-mekkaniżmi interni u rridu niksbu mekanizmi aktar b'saħħithom u aktar koordinazzjoni biex bekk inħaffu il-possibilità li jkollna finanzi pubbliċi lura postom fejn huma meħtieġa biex bekk ikun hemm irkupru aktar wiesa u aktar sostenibbli. Dawn l-aħħar 18-il xahar aħna minna progressivi ħafna lejn it-twaqif ta' sistema finanzjarja aktar solida, aktar affidabli. Rridu nkomplu fuq dan ix-xogħol, rridu nimlow in-naqqasijiet fil ranġamenti regolatorji u rridu naraw is-sorveljanza, il-monitoraġġ tagħna jkun konformi ma' industrija li dejjem qed tinbidel il-fondi alternattivi u l-fondi ta' investiment ħaj jaraw stadju importanti ħafna deċisiv fid-dibattitu. Għalek naħsbu li nistaw res u l-qoddim leġizlazzjoni li tkun ta' għan komuni li tiżgura li l-sorveljanza Ewropea tas settur finanzjarju jkun jista' jaħdem fil-bidu tas sena li d-dieħla. Fl-2010 l-Kommissjoni għandha lan li tippreżenta proposti fuq eh, aspetti ewlenin bħal pereżempju il-depositi garantiti u derivattivi. Rridu nagħtu attenzjoni partikolari li ċittadini ordinari xogħol ukoll eh, ser isir fuq affarijiet ewlenin bħal pereżempju il-CDS u eh, short selling u aħna wkoll ser naħdmu fuq kif ikun hemm fondi ta' jnuna għal banek illi ikunu kważi ħajfallu. President, Sinjuri, aħna prezentajna l-Istrateġija 2020 eżatt ma li bdejna bil-ħidma tagħna. Dan biex l-Ewropa nerġgħu naħduha fi triq it-tajba, triq it-tajba biex ikun hemm tkabbir intelligenti, sostenibbli inklusivi li naħdmu flimkien mal-Parlament Ewropew, l-Istati Membri, l-Kommissjoni ħalli nibnu u nżommu din ir-rankatura. Li nigżbu ekonomija eh, soċjali li tkun tajba sal-2020 jeħtieġ issem mill-livelli kollha tas-soċjetà u l-aspetti kollha involuti. Qed ikun hemm valur miżjud tal-azzjoni Ewropea l-inizjattivi tal ewropa 2020 dan li trid tikseb, pjan Ewropew ir-riċerka u l-innovazzjoni, Ewropa li tkun effiċenti, li ġodda għal impjiegi ġodda, unġidu kontra l-esklużjoni soċjali. Hawnhekk l-Ewropa tista' tagħmel differenza. Hekk nkunu nistgħu nimxu lejn ekonomija li tkun reżiljenti u li tkun tista' tiġġiela tal-bidla fil-klima. Is-setturi tal-enerġija u tat-trasport din isnatu għam attenzjoni partikolari li huma importanti biex l-sfida ta' Ewropa sostenibli nsarfuha f'vantaġġ kompetittiv għalina. Is-suq waħdini bħala suq ta' 500 miljun konsumatur li fuqu eh, jorbtu eh, l impjiegi il-prezzijiet kabbir, dan se jkompli ikun is-sinsla tal-ekonomija Ewropea li noħorġu dan il-potenzjal u importanti għall smis li huma motur importanti għal ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni Ewropea li suq waħdini noħdu fil-21 seklu hija priorità importanti għal kommissjoni li ħadd tagħmel proposti ġodda sal-2012 din hija wkoll it-tema ta' rapport illi jiena tlabt lil Mario Monti biex iħejji u li seri jippreżenta dan daqt. Nixtieq nisħaq fuq l-importanza tal-inklużjoni soċjali fil-viżjoni tagħna għall-Ewropa 2020. Il-qawwa tas-sew tas-soċjetà hija fl-opportunitajiet li toħloq għal ċittadini l-aktar dajfa tagħha rridu nħedġu l-impiegu l-kozjoni soċjali dan ifisser li nkunu l li nisfruttaw setturi emerġenti li jiġġeneraw impiegi ġodda dan ifisser li n-nis nofru l il-ħiliet it-tajba biex joħol u jizzomu livelli għolja ta' impiegi u jiffaċilitaw l-tranzizjoni ekonomika dan ifisser li naħdmu biex neħelbu l-impatt tal-krizi fuq iż żazah billi niffaċilitaw it-tranzizjoni mill-edukazzjoni u t-taħriġ għax-xogħol. Għal dan il-għan, sħiħa ta' azzjonijiet eh, fuq il-pjattaforma eh, tal-Unjoni Ewropea ħajnbnew ħalli niġġieldu l-esklużjoni soċjali u l-faqar dan kollu biex nilħu il-miri tagħna ta' koezjoni ekonomika, soċjali u territorjali. President, membri onorevoli, itħassib u ġit ta' ċittadini Ewropej ser jibqa fil-qalba tal-azzjoni tal-Kommissjoni l-implementazzjoni ta' pjantazzjoni sħiħa mill-programm ta' Stockholma li l-Kummissjoni ser tadotta aktar tard illum huwa ffukat preċiżament fuq li niżguraw illi il-benefiċċji tal-integrazzjoni Ewropea fil-qasam tal-libertà u sigurtà u ġustizzja jsiru aktar tanġibbli għaċ-ċittadini. Dan il pjantazzjoni tazzjoni jirrappreżenta fih innifsu programm ta' ħidma sħiħa l-Kummissjoni fil-qasam tal-libertà sigurtà u ġustizzja. Dan qiegħed iċ-ċittadini fil-qalba tal-politika tagħna billi niffaċilitaw l-eżerċizzju ta' drittijiet tagħhom u għandu l-għan ukoll li jiżviluppa Ewropa miftuħa u sigura u qed nifuka b'mod partikolari fuq li nittrattaw il-kriminalità eh, transkonfinali u anke l-aspetti li għandhom xaqsmu mal-politika ta' azilu ta' migrazzjoni. Aħna mill-moviment ħeles tal-persuni għaddejna għal politika komuni. Il-kisbit huma pressjonanti, imma aktar minn qatt qabel f'dan il-perjodu ta' ħruġ mill-kriżi hemm bżonn li nippromovu naqżu għal valuri Ewropew fuq kollox irridu nisfruttaw il-potenzjal kollu li qed jinħoloq issa mit-Trattat ta' Lisbona. pjan tal Lisbona fi firxa ta' azzjonijiet biex tiġan il-prioritajiet li għanna f'dan il-qasam l-implementaw kem fuq livell Ewropew kem fuq livell dinji. Tħul fis seħta trattat tal-Lisbona jatina kollodot biex nuru aktar ambizjoni. Il-żida fil-wol ta' dan il-Parlament, aktar deċiżjonijiet effettivi fil-Konsil, il-perspettiva ta' aktar koerenza u konsistenza tal-Istati membri fil-deċiżjonijiet tal-Konsil u anke li jkun hemm reviżjoni eh, ġuridika mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dan ser jissaħħaħ determinazzjoni tal-Unjoni Ewropea biex twieġeb għall-istennija u tħassib ta' ċittadini tagħna. Meta nħarsu lejn eh, l-2020 irridu nindirizzaw firxa ta' xejriet eh, fit-tul li għandhom impatt dirett fuq iċ-ċittadini tagħhom. L-azzjoni llum ser ikollha impatt għadha, pereżempju aħna nedejna Eh, diskussjoni pubblika fuq il-ġejni tal-pensjoni tu analizzajna l biex nizguraw il-sostenibilità u li konna sistema adattata. Ovvjament, f'kull qasam bħal dan, ħafna mill- l-aspetti li jiġu regolati ġisiru fuq livell nazjonali, pero dan mhux ser iżomm mill-Unjoni Europea milli tagħti il kontribut massimu taħħa fentista. tista' hemm u rwol ukoll tal-rappresentantu għalli tal-Unjoni Ewropea u s-servizz eh, tal-affarijiet barranin il-ġdid. Dawn ħajofrulna l-opportunità li jkollna politika barranija eċċellenti ħan nistabilixxu politika kommerċjali li timxi fuq ċertu strateġiji u naħdmu ma' tasħab bħal per eżempju fuq l-aċċess tassu il-qafas regolatorju l iżbilanċi dinija. Aħna l-miri tagħna eh, tal-2020 ħanibbażawhom fuq ir-wol kummerċali milli joħroġ ukoll mid-diskussjonijiet tal-G20 aħna wkoll ħanatmu fuq l-enerġija biex niżguraw enerġija sigura li tkun sostenibbli u li il-prezz ma jkunx qoli tagħha. Aħna għandna aġenda internazzjonali u qed nipproponu pjantazzjoni għal laqolja tal- l-2015 fuq l-MDGs. Rridu nħejju pożizzjoni komuni fil-dawl ukoll tal-laqa li ser isir f'Settembru fuq l-MDGs li għandalan li jkun pjan ta' azzjoni dinji biex l-MDGs jintlaħqu sal-2015. Irridu Ewropa li tkun miftuħa u turi bil-fatt is-solidarjetà tagħha ma' dawk li huma l-aktar vulnerabbli fid-dinja. Fl-aħħar net kif libna ma dan il-Parlament Ewropew matul il-tini nosta din is-sena ħan ippubblikaw revizjoni tal-budget hemmhekk ħan naraw x'inhu huma l-parametri ewlenin biex nużaw ir-riżorsi tal-Unjoni Ewropea bl-aħjar mod fil-waqt li nqisu bisħieħ l-istrateġija 2020. Mod parallel ħan nagħmlu evalwazzjoni dettaljati ta' osma ewlenin bħal pereżempju l-bidja, u l-koezjoni. Nista' niżgurakom li l-Parlament ser jkun insieħeb bisħieħ fi stadji kollha ta' reviżjoni budġetarja sur President, membri distinti tal-Parlament. Qabel ma nagħla jiena nixtieq fil-qosor nispjega għatta innovazzjonijiet fil-programm ta' ħidma. Dan il-programm u programmi bħal dawn hemm bżonn li joffru l-qafas adattata l istituzzjonijiet biex jibnu konsensus sod fuq fejn l-Ewropa għandha tikkonċentra l-attenzjoni tagħha. Lura nkunu aktar politiċi u rridu naħsbu wkoll fuq l-sfida multianwali ta' inizjattivi ta' daqs li aħna għanna f'moħna. Jina naħseb kif irridu nħejju l-programmi tagħna ta' ħidma l-ġejjini għandhom ikunu turija ċara tal-isħubija speċjali li jiena u l-Komissjoni Nixtiequ nistabilixxu mal-Parlament Ewropew matul din il-leġislatura dan il-programm jidentifika 34 inizjattiva strateġika illi aħna qed nimpenjaw ruħna l nqedu fuq il-mejda qabel ma jalaq Deċembru. Naħseb taqblu illi din hija aġenda ambizjuża minn xhur li ġejjin. Fl-istess waqt il-programm jinkludi ħafna aktar inizjattiva l-2010 u anke wara. Din il-lista indikattiva tinkludi inizjattivi li l-Kummissjoni għandha f'moħħa li taħdem matul is-snin li ġejjin. Mhux dawn l-inizjattivi kollha bil-fors ser waslu għal tressiq ta' proposti konkreti skont il-prinċipji tal-regolamentazzjoni intelligenti rridu naraw eżattament liema punti għandna mmexxu l qudiem u f'liema għamla. Il-programm ta' ħidma ser ikun revedut kull sena ħalli nidentifikaw inizjattivi strateġiċi ġodda u nadattaw il-xejriet multianwali skont kif ikun meħtieġ. Dan l-approċċ ser jiżgura trasparenza u prevedibilità l partit interessati kollha fil-waqt li nżommu l-flessibilità meħtieġa biex nirreaġixxu u anke nagħmlu proviżjoni tal-iżviluppi. Ekkedna matul dawn l-aħħar snin dejjem imbastru dak li ma jistax jiġi mbassar aħna rajna li l-aspetti strateġiċi ma jistawx ikunu fissir tittadattom dan skont ir-realtà. Il-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni l-lum bi buri qed nippreżentaw għal-2010 huwa wieħed ambizjuż imma joffri qafas realistika u li tista' titweta għasni li ġejjin. Realistiku jekk l-istituzzjonijiet jingħaqdu jaħdmu fi fi id fit u jiddedikaw ir-riżorsi Eh, għal-ċittadin hija ħaġa meħtieġa din ukoll għax jekk l-2010 eh, ħatkun punt fejna il l-folja hemm bżonn li u dawn l-affarijiet huwa programm ambizjuż ukoll għax iċ-ċittadini qed jistennew din il-ħaġa minn għandna u aħna għandna dmir li naħdmu fuq dawn il-programmi għal ġid warris tagħhom. Eh, dziękuję, dziękuję panie przewodniczący za przedstawienie szerokie. Grazie ħafna lill President Barroso għal din l-istampa ġenerali li tajtna fuq l-inizjattivi tal-Kommissjoni għat minxur li ġejjin. Issa ħan nisimaw mill-gruppi politiċi. Nixtieq ngħid illi sħabija strateġika li inti semmejt sur Barroso huwa importanti ħafna għalija. Aħna nagħmlu distinzjoni bejn l eżekutif u l-leġislattiv imma l-kooperazzjoni tagħna hija importanti minnat ta' ċittadini u għalhekk li huwa b'sodisfazzjoni li aħna qed nisimgħu il-kelmiet tal-President fuq li ikun hemm l-aktar kuntatti fil-qrib possibbli bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni.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 Grazzi ħafna l-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea huwa programm interessanti. Ija, ħasra li maħniex qegħdin kollha hawnhekk illum, però għatna l-fatt illi aħna din is-sena tiġa tlifna xi xarejn. it trattat tal-Lisbona daħal fis-seħ tard wisq u dan wassal biex aħna ma stajniex niksbu bilanċ bejn il-prezentazzjoni tax xogħol leġislattiv u l-implementazzjoni tiegħu. Nittamaw li din is-sena irnexxinna nerġgħu nġibu dan il-bilanċ. It-Trattat ta' Lisbon daħal fis-seħ u manna ebda oġġezzjoni fuq din il-ħaġa la l-Parlament u laqas il kummissjoni u laqas il kunsill m'għandhom ebda raġuni fil-fatt illi ma jibdewx minnu fih b'din il-ħidma. Allura aħna rridu nitflu għal dan ix-xogħol li hemm. biex nippruvaw niżguraw l-interessi u ġita ċittadini tagħna. L-IPP fassa żewġ listi fuq il-programm ta' ħidma. Batni jilek din il-lista u ħan nitkellem fuq xi dettalji fuq fuq. Dawn huma lista ta' affarijiet illi għandhom jitwetqu u l-istoħra fuq x'qed nistennew aħna nixtieq li l kummissjoni tadotta approċċ differenti. Aħna ma nixtiequx illi inti tippreżenta biss 40% tal-proposti leġislattivi sa' Ottubru ta' xi sena partikolari għax hekk bħala Parlament Ewropew ma nkunux nistgħu nesprimu l-opinjonijiet tagħna fuq il-proposti tal-Kummissjoni. Fuq dan il-programmi ta' ħidma u l-proposti ma nixtiequx li dawn jiġu trattati bħal eh, pjanijiet ta' ħamistin tal-Partit Komunista, x'dan mhumiex effettivi. L-implementazzjoni ma tkunx effettiva, ma sirx mod sħiħ, u ma rridux li ċittadini batu minħabba dawn l-affarijiet. Il-krizi infirxet fatta pajizi minħabba e, deficit tal-budget, gidep, ħabi, dejta li inħbit, l-Ungerija kienet f'għada jibsa, il-Greċja kienet f'għada simili mill-lat finanzjarju, aħna irridu l-Kummissjoni issemmi dawk il-pajjiżi illi mhux qed jimxu mar-regoli. Kien minn qal li min jahbi l-verità. Fil-fatt iqgħod iżidu mal-ħażen illi jkun għaddej u l-ħsara. Ma rridux li l-Kummissjoni tiżam responsabli responsabbli minħabba l-kriżi. Il-gvernijiet fl-istati membri differenti huma responsabbli. Iżda il-Kummissjoni messa tkellmet mod aktar ċar u b'mod aktar espliċitu fuq il-kriżi. Xiridu issa l-Kummissjoni tagħmel, nixtieq l-Kummissjoni tfassal programm illi joħloq l-impjiegi. Aħna Jidrilna li l-aktar ħaġa importanti fl-Ewropa huma l-impjiegi dawn għandhom ikunu l-priorità u l inja tagħna. Aħna niddiskutu dal-affarijiet iridu nużaw kliem illi ċittadini jistgħu jifmu. Jiena li ġej minn hekk stat komunist ma rridx nirreferi għal dan il-pjan hekk imsejjaħ ta' ħames snin Għalfejn l-istrateġija 2020 ma narawix bħala strateġija l-ħolqien tal-impjiegi. Għala l-programm ta' Stokholma ma narawx bħala pjan għal sigurtà tal-ċittadini. Il-klim huma importanti ħafna, waħna jidrilna li huwa importanti ħafna li l-SMEs u koll ikunu imsieħba fil-skemi tal-ħolqien tal-impjiegi. Ma nixtiequx li dan il-programm għal ħolqien tal-impjiegi sempliciment jiġi adottat minn ma jkun hemm kritika fuq minn dajr minn għandan il-Parlament Ewropew. Il-gvernijiet kollha jridu jiżguraw illi huma joħolqu aktar impjiegi. Aħna bżonn ukoll nitalmu mill-iżbalji tal-programm tal-Lisbona u nieħdu passi konkreti. L-aħħar kumment sur President. Bniedem ma jgħix bil-ħobż biss, hemm bżonn valuri komuni dun saħħuhom dawn il-valuri nistennew li l-Kommissjoni li taqbes għal valuri li iħarsu l-istorja komuni fl-Ewropa u l-minoritajiet fl-Ewropa li PP ser jappoġġak imma u wkoll ħani u kol fejn ikun hemm bżonn. Jekk joġobkom żommu mal-ħin huwa importanti ħafna lina. Issa s-sur Hannes Woboda, il-Viċi President tal-Soċjalisti Ewropej. Grazzi ħafna, Sur President, Sur President tal kommissjoni Sinjuri. Jiena kontent li qed nara daqstant membri tal-Kummissjoni hawnhekk ħassra li m'hawnx daqstant ieħor membri tal-Parlament Ewropew. Imma hawn ħafna membri eh, tal-Parlament Ewropew illi ċ-ċirkustanzi żagħmuhom milli jiġu. Ħabba li m'hemmx mozzjoni konġunta ta' riżoluzzjoni. Aħna ħan nikkomunikaw il-punti differenti lilkom. Naqblu mal-fatt li rridu naħmu l-kompetittività li jkun hemm Ewropa favur il sostenibilità U qed naraw ukoll livell sproporzjonat ta' qatt għali. Inti jitkellim fuq il-ġida kontra l-faqar. Hija ħaġa zda li mhux il-kapijiet ta' gvernijiet u stati kollha huma daqstant ħerqana fuqha. Fuq il-tisħiħ konsolidazzjoni fiskali, il-Kommissjoni trid tiżgura li din tkun ħaġa proporzjonata u m'għandix tikkomprometti il-prioritajiet l-oħra tagħna par pereżempju li neqirdu l-faqar wara l-qolja ta' Kordoba li kien hemm dan l-aħħar fuq ir-Roma. Jiena nixtieq ngħid lill viċi President u lill komissar tal-Affarijiet Soċjali kemm hija ħaġa importanti din. Xi wħud eh, mill-kondizzjonijiet ta' akkomodazzjoni li jgħixu fihom ir-Roma eh, taġbek u rridu nittrattaw allura dawn l-aspetti ta' xogħol u aspetti soċjali fost il-komunità tar-Roma. Dwar il-konsolidazzjoni fiskali, hemm bżonn aktar investiment, kellimna mal-Komissarju Kallas qabel, ma besejniex biżejjed fuq in-networks trans-Ewropej, u qed naraw fejn trasport qed jeħel. Karkarna mhux ħażin fuq il-programm ta' Delor. Sur President qed titkellem fuq il-kooperazzjoni u meta nitkellmu fuq il-budget u l il-programm li ġdid ta' pjanar, hemm bżonn li kunem hemm emżon il bżonn li l-Kunsill jadotta budgets illi ikunu jaqblu ma' daqs tal-ambizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea inti semmejt ir-rapport ta' kull xar u rapport importanti u kontent li tajt din il-biċċa xogħol fidejn is-sur Monti għax ovvjament huwa spert dan il-qasam. Iżda jekk aħna ħajkolna suq komuni, irridu wkoll nitkellmu fuq l-ekonomija soċjali tas-suq. U hawnhekk is-servizzi ta' interess ġenerali huma importanti ħafna. Inti tkellim dwar direttiva Afas. Ma rridux noqogħdu nittrattaw il-punt individwali kollha hawnhekk tafx imma jiena jidher li li hemm bżonn li jkun hemm aspett Ewropew f'dawn is-servizzi ta' interess ġenerali. Din il-kriżi ta' trasport u rrid illi hemm bżonn illi ikollna servizzi ta' trasport, servizzi tal-ferrovija għall-interess ġenerali. Ma jimportax ikunux motija mill-servizzi privati u pubbliċi. Fl-ħarnet inti tkellim dwar il-kriżi ekonomika u l-Greċja u pajjiżi oħrajn illi qegħdin f'kriżi. Fid-diskussjonijiet li kellna qabel mal-Sur Van Rompuy edna illi li dak li għamel il-Konsil ma tantx wera x'tista' tagħmel eh, l-Unjoni Ewropea li kieku l-affarijiet ġraw qabel il-Greċja kienet tifranka dawn ir-rati tal-imax orja. Inti tajtna indikazzjonijiet ma dan mhux biżejjed, għandna bżonn impenċar mill-Kummissjoni. Mux qed ngħidu illi wieħed jintervjeni meta id-deficits ma jkun hemm ebda ridni fuqhom. Qed ngħidu tkun hemm sorveljanza adattata tal-ekonomija Ewropej ħalli wieħed ikun jista' qabel ma dawn id-diżastri joħorġu. Diġà qed nisimgħu l-gvernijiet jgħidu isma' toqgħodux tindaħlu fl-istatistika tagħna, toqgħodux eh, tindaħlu fil- fl-affarijiet finanzjarji tagħna Imma ħajkolli ngħid dawn fek affarijiet jisiru, jsiru għax il-gvernijiet m'għandu jkollhom xejn xieħbu fl-istatistika tagħhom u prestazzjoni ekonomika tagħhom. U meta jkollna miri Ewropej, allura il-miri nazzjonali jridu jimxu ma dawn il-miri Ewropej, u anke dak li jinkiseb fuq livell nazzjonali. Tkellim fuq is sħobija ma s-sħobija tfisser ukoll li jkun pożizzjoni qawwi għall-Parlament Ewropew u għall-Kommissjoni Ewropea wkoll għal ftit jiem li ġejjin matulhom komplu niddiskutu il-ftejm għaffas. Il-kwistjoni ewlenija i l-ispirtu ta' dan il-ftejm jekk hemm xi pajjiżi li irridu jużaw trattat ta' Lisbona biex jisaxħu l-pożizzjoni tagħhom, għallur sejrin u huma żbaljati. Irridu aħna nsaħħu l-Unjoni Ewropea u dan ifisser li nsaħħu l-Kummissjoni. U importanti li kunem Ewropa vija u dinja importanti għalina l-koll. Grazzi ħafna l-Sur Swoboda għal kummenti li tajtna u anke għax zammejt maħinek, għax dak huwa element importanti wkoll tad-diskussjoni tagħna. Maria de Sarnesis, issa fissem liberali u demokrati. Sur President, tal-Komissjoni naħseb li dan il-programm u għatimidu wis u dim l-sfidi li għanna l-lum. U għat u aktar ambizjoni minnaħat tal-Komissjoni. Aktar u aktar minħabba li intimpenjajt ruħek li tamil din il-ħagġa fuq regolamentazzjoni finanzjarja. Jena nifem eh, dak li prova, għet li prova Michel Barnier sejfi triq tajba naħseb li nistaw morru aktar il-bot u nipprevedu toroq oħrajn bħal pereżempju separazzjoni tal-attivitajiet bankari, taxxi fuq il-movimenti finanzjarji jew l-proibizzjoni ta' prodotti derivati llum. Eh, ħaġa li appjana qed jaħsbu fuq fl-Istati Uniti, ma l-aktar ħaġa importanti u kolla għalija. Aħna nagħmlu assolutament nagħmlu kollox biex eh, natu importanza l-ekonomija reali, l-investimenti sostenibli li huma joħolqu l-impjiegi fuq l-ultrafinanzjament tal-ekonomija li għanna bħalissa nishtiq u koll naħmu fuq proġetti konkreti li jimxu f'din id-direzzjoni. L-lum biex għetna dan f'dan il-programm jena jidir li għanna bżon proġetti gbar. Iwa l-lum eh, l-waqt tajjeb biex innidu l-idea tal-pjan ta' l-Europa tal ferrovi jena nitkalmu fuq għal 20 ta' snin Illum meta għandna 28,000 titira li tħassret. Jiena ma xtaqx li jkun il-Kunsill responsabbli minn grupp ta' ħidma fuq il-koordinazzjoni tal-ekonomija. Xtaqt li kien tkun il-Kummissjoni hemm bżonn koordinazzjoni budġetarja ekonomika u industrijali xtaqna li jkun hemm eh, Fond Monetarju Ewropew u li minnu Eh, miegħu jkun hemm ukoll pjanijiet ta' tisih tal-finanzjamenti tal-istati membri. Irridu li jkun hemm konverġenza fiskali bħal pereżempju it-taxxi fuq il-kumpaniju hemm bżonn li naħdmu fuq riżorsi propji tal-Unjoni Ewropejjin jidhirli illi dawn jistaw eh, jgħinuna biex insibu naqra triqat kabbir. U kantejn fuq l-istrateġija ġejjina tal-ekonomija l-Europa 2020, nitlobkom iċċedux għal miri fċifri f'dak li għandu x'jaqsam mal-faqar u l-edukazzjoni. Jiena naħseb li minn dan il-għad ser ikollok la postrieħ tal-Parlament Ewropew dan huwa mudell ta' soċjetà Ewropea illi aħna nixtiequ naraw u li huwa tant importanti għalina. Eh, pani Rebecca Harms. Grazzi ħafna, Signora Desarnes, issa Rebecca Harms li hija l-ko-president tal-ħodor. Grazzi, President, President tal komissjoni Komissari, jiena nixtieq li kieku kien aktar preżenza hawn fil-Kamra biex nirringrazzjawk tal-preżenza tiegħek. Il-programm ta' ħidma huwa wieħed komprensiv u jidher kemm xejn ambizzjuż anki l-introduzzjoni titkellem dwar era ġdida. Iżda maħniex ċerti li Imbagħad fid-dettalji meta nanalizzaw id-dokument jien ma nafx kemm verament ħatkun xi ħaġa fattibbli. Nitkellmu ħafna dwar il-kriżi finanzarja, dwar il-kriżi tal-klima u rejna li fil-Unjoni Ewropea mhijiex kwistjoni tal-diffikultajiet ekonomiċi li għandna, iżda għanna nuqqasijiet enormi fil-qasam soċjali għad ċittadini fil-nofsenar, fil eh, fil-majestral tal-Europa hemm ħafna problemi. Rridu Ewropa soċjali nista' naqbel mal-kollega Zvoboda li għatfadal ħafna xogħol xisiru biex niżguraw li dak li hemm diġà għaddej bħalissa ikun tassew bizzejiet u adattat biex inkunu nistgħu niġġieldu il-faqar dejjem jiżdied madwar l-Unjoni Ewropea. Aħna ma tantx aħna konvinti li dan il-programm ħajaħdem. Il-kriżi ekonomika u finanzjarja kena raġun dwarhom iżda fir-rigward l-integrazzjoni ekonomika dak li naqblu miegħu huwa li għal darboħra kien hemm ħafna proposti fir rigward l-approssimazzjoni ta' tassazzjoni Aħna l-ħodor inna nipruvaw nimbuttaw dawn l-affarijiet tal-bosta snin. Ridna taxxa tal-enerġija u għalhekk tista' serraħ rasek li jkollok l-appoġġ tagħna jekk xi darba din tidħol fis-seħ. Iżda skont l-esperjenza tagħna mal-kriżi ekonomika u finanzjarja dak li għadu nieqes huwa li m'għandniex sissa pjan ċar għal taxxi ta' tranzazzjonijiet finanzjarji ħafna jistaw jgħidu li huwa kompetenza tal-istati membri iżda bħalma qal is-sur zaħir, xi kultant irridu nkunu aktar ċari u aktar preċiżi fil-formulazzjonijiet tal-bit tagħna u li niġildu għalihom. Il-fatt li aħna ma ġixxejniex biżejjed u b'mod taqli wassal għall-kriżi finanzjarja griega u qed naraw li soluzzjoni ma kienx adattata. Fir rigward il-tieni periodu leġislattiv Inti tkellimt dwar priorità li tittenata l-servizzi ta' interess ġenerali. U għawna darba oħra nħoss li jekk ħanifukaw fuq il-ċittadini fuq il-bniedem dawn ir-regolamenti ta' servizzi pubbliċi li t-tiddaħal fisseħ għandhom ċertu naqqasijiet Inkella ma tkunx qed iżomm mal-wedid personali li inti għamilt. Il-DGs hemm ħafna differenti li qed jitrattaw ix-xogħol kollu li rid isir f'dan il-qasam. U dawn niedu mirijiet differenti għall-2020. Fit-trasport qed nitkellmu dwar 7% tnaqqis. għat ma nħarġux ċifri sissa iżda dak li waċar huwa li jider li il-DGs mux taqqas jisu il-mira ta' żewġ gradi Celsius. Xġara din il-mira għal-klima? Jekk mux ħana tkellmu dwar il-ftejmiet tal-ġitminja jew ta' Bali, dawn donna minn ta' sow U għalek dak li jinsaf dan il-programm mhux biżejjed biex imorru f'Bonn, Cancun jew fl-Afrika t'isfel u jirrappreżentana bħala politika Ewropea ta' suċċess. Tfadal ħafna xogħol xi jrid isir. Grazzi. Grazzi. Timothy Kirkop fisem li sijar. President, qed nitkellmu dwar il-programmi u għalhekk nixtieq infakkarkom fil-programm tal-1992 u tal-Lima li ridna nifukaw fuq priorità u nifukaw fuq politika waħda biss. Din hija mira li tista' tintlaħaq minn ħafna, speċjalment mill-pubbliku, iżda bosta drabi naraw li l-Kummissjoni tnidi inizjattiva wara l-oħra anke jekk ma jkunx il-Forum Ewropew dak l-aktar xira jew li se jwassal għal benefiċċji. Dak l-approċ kien ħażin u falla l-kollox u għalhekk nilqgħu d-direzzjoni ġdida li ġiet żviluppata mill-President Barroso. L-ekonomija Ewropea għada fi kriżi kbira u azzjoni konkreta tista' tbiddel din id-direzzjoni. Nafu li kien hemm il-kriżi ekonomika li waslet għal falliment ta' sistemi bankari u issa l-emerġenzi tat trasport. Iżda qed naraw li l-kriżi ta' bħalissa qed wassal biex l-Ewropa tkun lura meta ma mal-ekonomiji barra mill-Unjoni Ewropea fl per pereżempju. U għalhekk irid nfakkar fil-strateġija tal-2020 irridu naraw li hemm bidliet li huma importanti li jridu jseħħu għanna bżon strategija għal tkabbir inklusiv u sostenibli li jista' jkattar ix-xogħol, il-produttività u l-inklużjoni soċjali. Din għandha tkun il-priorità ewlenija tal-Kummissjoni biex ikun hemm it-kattir tal-ġid u l-benefiċċji dan jiddependi fuq il-negozji u l-imprenditori. Dawn jistgħu jkattru l-ġid u x-xogħol u dak dik hija l-aqwa politika kontra l-faqar aħna rridu nkunu allejati u mhux edowa u għalhekk nilqgħu il-Kummissjoni billi li qed niedi u testendi l-ekonomija ta' suq soċjali li tiżgura l-implementazzjoni tar regoli li jkunu ġusti madwar l-Unjoni Ewropea u biex tnaqqas il-pis amministrattiv u tnaqqas il-burokrazija u biex tnaqqas ukoll il- xkil biex ikun hemm taħriġ u biex tnaqqas ix-xkil għal kummerċ. Aħna rridu ekonomija dinamika Ewropea u jekk dan ħaj prova jfittxu President Barroso ħajsib l-appoġġ tagħna. Rridu naraw li namlu xi ħaġa fir-rigward it-kasbir ta' drittijiet ta' l-istati membri u ta' ċittadini Ewropej. Hemm ċertu aspetti tal-programm ta' Stokkolma li nappoġġaw iżda fir-rigward il-politika tas sajt u tal-bidja din tista' tkun aktar burokrazija għal sejda u l bdiwa tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar ma naqblux li l nazivi komuni mill-istati membri fil-qasam tal-affarijiet barranin irridu jittieħdu mill-Kummissjoni iktar milli mill-Kunsill. L-ICR qed ħaddan il-prinċipju ta' sussidjarjetà, aħna rridu Ewropa li tiffoka fuq l-għanijiet u l-għanin u biex ikonna benefiċċji u nittamaw li l-President Barroso l-Kummissjoni tiegħu wieħed għal kull wieħed maħda minna hawn preżenti ikunu evidenti fil-programm u taħdima tal-Komissjoni biex ikun hemm irkupru ekonomiku u biex ikun sisin għal kattir tal-prosperità fil-medda twila ta' żmien u għasnin li ġejjin. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Kerkop, għal diskors tijak. Fisem issa il-Gue u l-NGL, Sur Portax. Grazzi ħafna, Sur President. Il-titlu tal-programm li nitkellmu l llum huwa wasal iż-żmien li naġixxu. Iżda ħadna ħames tiem biex norganizzaw videokonferenza tal-Ministri ta' Trasport Ewropej. Għalhekk nifhem l-Sur Barroso qed nagħmlu autokritika permezz ta' din it-titlu jew uh, wara kollox huma titli ta' burokrazija. Mod kif aħna naħbu uh, neħbow wara subajna u ħafna klim firaħ. nagħmlu xi ħaġa għall-esklużjoni soċjali iżda għadna ma skoprejniex il-problemi x'inhuma. Il-dokument tiegħek jitkellem dwar inizjattiva għal distribuzzjoni wiesa tal-profitti ta' tkabbiru l-impjigi. Din hija ċajt X'inizjattivi qed nitkellmu dwarhom? Kif ħajamlu tajjeb għal l-irtirar tal-assistenza soċjali kif qed jagħmlu l-istati membri fir rigward il-programm ta' stabilità u minħabba fih. Il-Kummissjoni kif ħatqassam il-benefiċċji il-profitti ta' tkabbir ekonomiku meta m'hemmx tkabbir ekonomiku? Kif ħannaqsu naqsu il-nis il-numru ta' nisfqar meta mot namlu xej biex naqsu l-flejjes ta' dawk li huma onja. Ma naqblux fil-politika miegħek. Il-tnaqqis tal-deficit u l-programmi ta' tnaqqis ta' deficit waslu biex l-ekonomija tagħna tmur lura għalhekk obbliga l-nefqa pubblika tonqos u dan ifisser aktar qatt għalhekk wasal iż-żmien li naġixxu u xek U issa l-Komissjoni qed tinkonkludi li l-Unjoni Ewropea tittaqqat il-forzi tagħha biex niġġieldu kontra l-kriżi. Ejja nistaqsu l-Grigi x'jaħsbu dwar dan. Konna ġustif l-approċċ tagħna x'għamilna dwar l-aġenziji tar-rating. X'ingħidu dwar il-Portugiżi? Staqsuhom Kull darba li l-Kummissarju jitkellem dwarhom magħhom mal-ekonomiji, il-prezzijiet tal-ikel jiżdiedu. Staqsihom u staqsi lill-Ewropej ara l-affarijiet jinsabu kif huma. Imbagħad meta jħarsu lejn lejn il-messaġġ li qed jirċievu jitbismu għaliex jarfu li l-Kummissarju jkun qed jiċċajta. Issa s-sur Provera fisem li FD. Il-kumpaniji fuq kollox l-SMEs li jirrappreżentaw 99% tal-tessut tal-Unjoni Ewropea jorbtu ma' erba' affarijiet, jeħtiġu erba' affarijiet. Aċċess aħjar għal kreditu, iktar flessibilità fis-suq tax-xogħol, inqas burokrazija rigward il-bidu l-ġestjoni ta' kumpanija u ħarsin minn kompetizzjoni ġusta. Aħna narfu xogħol tal-Kummissjoni biex taġġel il-leġiżlazzjoni Ewropea u r-revoka ta' 1600 leġislazzjoni f'dawn l-aħħar ħames snin. Nilqaw ukoll il-grupp ta' ħidma ta' livell u x-xogħol tiegħu minn Stoiber Situazzjoni tal-kummerċ internazzjonali huwa ta' tħassib u f'dan il-mument ta' kriżi id-difiżi kummerċjali tal-Unjoni Ewropea jridu jiġu msaħħa. Il-kumpaniji ma jistgħux ikkompetu kontra il-dumping soċjali u ambjentali li ċertu pajjiżi emerġenti bħal ċina qegħdin eh, jaslu għal-jom minħabba l-ispejjeż baxxi tal-forza tax-xogħol u blebda standards għoljin ta' l-ambjent Għalhekk il-Kummissjoni tkun aktar aggressiva fil-ġlida kontra li falsifikar u l-ħarsin tal-jeddi tal-awtur. Naħseb li il-programm tal-Kommissjoni rrit issa jimplementa dak li jgħid it-Trattat tal-Lisbona fuq il-politika ta' koeżjoni. Għall-ewwel darba fl-artiklu 174 tat trattat għandna l-arfin tal-rwol speċifiku ta' żoni fejn hemm il-muntanji li jirrappreżenta 40% tal-żona tagħna u ħafna mill-ċittadini tagħna u għalhekk il-programm leġislattiv tal-Kummissjoni għandu jkun fih proposta għal programm AFAS biex nżommu l-iżvilupp u s salvagwardi tal-popolazzjonijiet ta' żoni fejn hemm il muntani U nużaw il-possibilitajiet kollha tal-enerġiji rinnovabbli li eh, jistgħu jinkisbu minn dawn iż-żoni tal muntani Issa fisem issu l-bronz fisem l-ennaj. Grazzi President. Fil-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni fl-2010 edna li l-Unjoni Ewropea titilqa l-isfidi b'fosthom il-globalizzazzjoni u trid ikollha l-kompetittività. Il-problema hija li l-Unjoni Ewropea m'għamlitx dan, m'għamlitx tajjeb għal-globalizzazzjoni iżda ħadnita. Dan wassal biex il-rati ta' salari huma baxxi meta mqabli ma' pajjiżi oħrajn. Il-mod biex niksbu kompetittività huwa li nerġgħu nibdew mill-bidu Jiena laqqas jiena favur l isħubija tal-Unjoni Ewropea u anke kieku kont favura nakkuża l-mexxejja tagħha li qed jagħmlu tradiment tal-interessi ekonomiċi tal-popli Ewropej. Aħna iktar mill-Unjoni Ewropea, aħna Unjoni Globali li rridu mobilta ta' servizzju tal-prodotti. Jiena nemmen fl-istati sovrani li rridu jibbażaw s-sisin tagħhom biex ikunu jistgħu jħarsu l-impjiegi ta' ċittadini aħna euroxettiċi u l-Europa joħat ta' xaħġa ħaġa nkella mhux se tħares lill-manifatturar u l-bidja mill-kompetizzjoni. Il-globalizzazzjoni rridu morru kontrija mod individwali u koll tejf inkella ħat ridna l-koll. Il-dokument tal-Kummissjoni titkellem dwar ħtieġa biex ikun hemm politika tal-immigrazzjoni biex jagħmlu tajjeb għal tixjih demografiku nafu li dan huwa tħassib f'bosta pajjiżi Ewropej. U għalhekk irridu neżaminaw għala hemm dawn il-problemi. Hemm ħafna nisa li qed inkomplu l-karriri tagħhom u din hija għażla tagħhom u dan huwa ġust, iżda hemm oħrajn li qed ikomplu bil-karriera tagħhom għaliex huwa meħtieġ ekonomikament għalihom. Qed ikomplu x-xogħlijiet tagħhom mhux għax ma jridux isiru għammijiet, iżda minħabba li ma jlaħqux mal-aħħar tax-xahar u għalhekk Irridu namlu tajjeb għal din is-sitwazzjoni. Ma nistawx nieħdu approċċ ta' li ninjoraw daw l-affarijiet. L-intervent ekonomiku jistaw biddel daw il-forzi ekonomiċi u din il-bidla tista' twassal għal bidla eh, fil-demografija fil tal-familja. Għalek, ma nistawx namlu nippaw sejrinek, ma nistawx noqodu fuq ċertu dbassir eh, minn qabel. Iżda rridu naraw li ma neblux il-kultura tal-istati membri bil-kultura Ewropea. Il-tfal tal-immigranti huma allegatament eh, popolazzjoni indiġena, post-indiġena tal-Unjoni Ewropea, iżda mhumiex. Huma ġew wara, aħna mhux il-prodotti tal-kultura, il-kultura hija l-prodott tan-nies u għalhekk edina nresqu ċittadini tagħna ma nies ta' tila dinja u dan ifisser li ħanħadnu tila dinja, ħansiru tila dinja. U għalhekk irridu mmorru lilin minn dawn it-tip ta' nies. Grazzi ħafna Sur Bruns, issa nistieden il-President Barroso biex jerġa' jieħu l-kelma l-darbohra. Grazzi President. aħna mhux qegħdin nitkellmu dwar il-klab tal-anti Ewropej, iżda ħafna drabi nsibu konverġenzi u qbil f'din il-kamra, propju fuq il-programm ta' ħidma li introduċejnilkom. Mill-gruppi politiċi rajt li l-ambizjoni naqblu dwara. Rridu, nżidu, il-miri ambizjużi tagħna. Hemm numru ta' idejat li nixtieq insemmi hawn u li naqbel bisħieħ magħhom. Is-Sur Zajer tkellem dwar il-ħtieġa li nevetaw il-mudell tal-reġim komunista u l-programm ta' ħames snin. U għalhekk aħna rridu flessibilità biex bekk nkun nistgħu nadattaw għal bidla fl-ambjent Iżda għal boħra bħala tweġiba l sur Zajer u l sur Zvoboda rrit niċċara li għandhom raġun jistaqsu biex ikun hemm aktar azzjoni fir-rigward l-aspetti ekonomiċi u finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Meta nitkellmu dwar reżistenza tal-Istati membri, per eżempju, f'dak li għandu x'jaqsam mal rwol dejjem iżdied tal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward is-sorveljanza. Għandhom raġun Tkellimna dwar regolament speċifiku li ħajwassal għal setat ta' verifiki l-Eurostat u numru ta' stati membri marru kontra dell-idea. Ma xtaqux li l-Kummissjoni ikolla dan ir-rwol. U għalhekk nittama li talima li ħadna minn din il-kriżi tkun li tassow nkunu aktar interdipendenti u li l-politika ekonomika fl-Ewropa miex kwistjoni tal-istati membri, hija kwistjoni nazzjonali iżda hija xi ħaġa komuni għalina l-Ewropej. Irridu nżidu l-koordinazzjoni hawnhekk. Is-sur Zvoboda, is-sur Zarnes, is-sur Zajer, il-koll jaqblu u jammettu li tassew neħtieġu dan it-tip ta' koordinazzjoni u ta' politika ta' ekonomija u dik hija l-mod kif ħanimxu l-qoddim. Is-sur Zvoboda b'mod partikolari semma l-idea ta' sobija msaħħa bejn il-Parlament u l-Kummissjoni. Nirringrazzjah propju għal prespettivi finanzjari u l-ħtieġa li nevitaw l-interpretazzjonijiet li qed nisimgħu fil-qasam intergovernattiv u hija ta' staġiba li xi trattat tal Lisbona jagħmel l-oppost ta' dan. Iżda nittamaw li noħorġu sa mill-kriżi u narfu li għandna bżonn aktar Ewropa u mhux inqas l-Ewropa. Issa l-eżempju ta' regolamentazzjoni finanzjarju hija ħaġa kurjuża biex ma ngħidx ironika li wara daqstan tal-bit minn stati membri biex ikun hemm azzjoni fil-qasam ta' regolamentazzjoni finanzjarja li stati membri b'unanimità qablu li biex inaqsu l-ambizzjoni tal-proposti tal-Kummissjoni li ġew prezentati wara rapport la Rozier. Dan juri li xi drabi hemm qabża bejn id-dikarazzjonijiet u d-deċiżjonijiet. Nittama li flimkien Parlament Ewropew Kummissjoni aħna nkunu nistgħu namlu tajpa din il-qabza biex naraw li ikun hemm aktar koerenza fuq livell Ewropew għax fil-fatt aħna għandna bżonn ta' din l-ambizzjoni. Il-kwestjoni importanti issa Nixtieq nisa fuq din il-ħaġa din hija li nifhmu tajb il-prinċipju tas sussidjarjetà jiena favur is-sussidjarjetà. Jiena wkoll nixtieq nur il-qbil tiegħi ma' sur Kirkop fuq din l-idea. Imma s-sussidjarjetà hi ħaġa li nifhmu hija ħaġa li teħtieġ li nifhmu li mu l-aħjar li biex tittieħed id-deċiżjoni din il-kriżi ta' traffiku tal-ajru hija kurjuża rajt illum fl-istampa ma mhux fl-istampa Euro xettika ma fil-xandir serju rajtu koll l-Unjoni Ewropea qed tammetti li għamne zbali fid-deċiżjoni tagħha biex t-sospendi t-titjirijiet. Imma ma titwemminx din il-ħaġa fejn hemm qasam fejn hemm kompetenza nazzjonali għal kontroll ta' traffiku Ewropew. Id-deċiżjoni tieħdet minn kull regolatur nazzjonali Ewropew. Imma dawk li huma kontra l-kompetenza fuq livell Ewropew qed jipprotestaw kontra l-Ewropa. Baqa biss tajdu l-Kommissjoni Ewropew li Brussel hu dan il-vulkan fl izlanda Hija ħaġa li tġiblek kajnek wara id-nejdin. Fajum kler. Ejja ħankunu ċari, hemm livelli differenti ta' responsabilità mill-livell nazzjonali, il-livell Ewropew. F'kull każ wieħed irid jara li mhux aktar livell adattat. Il-Kummissjoni hija lesta nista' ngħidilkom dan illi terfa' r-responsabilitajiet tagħha. Ma jena naħseb irridu nibnu għalenza mal-Parlament Ewropew biex najdu b'mod xarxin ir-responsabilità tagħna u x'ma jqax taħt ir-responsabilità tagħna x'in kella dejjem ħajkun hemm dawn ir-riflessi minn ħajja oħra u fuq ta' kriżi wieħed jaf li aktar faċli li wieħed juża r-retorika nazzjonalista populistika. Illi najdu li hija responsabilità ta' Brussel xi drabi wkoll ta' Strasburgu fuq affarijiet li għaw taħt ir-responsabilità nazzjonali. Ma mela nagħmlu nagħmlu dal-affarijiet bil-aqal dak li nistgħu nagħmlu fuq livell Ewropew. Hemmhekk fejn nistgħu nżidu eh, valur għall-azzjoni li issir mill-istati membri li huma stati membri eh, demokratiċi li jdu ngħidu l-Agenda 2020 tiffoka l europa fuq l-essenzjali li għanna bżonna l-ura u għad kabbir, imma mux ikut kabbir li ma jkun għanna bżon, kabbir aktar ugwali, aktar favur l-ambjent, aktar sostenibli, aktar intelligenti li ħares il-qoddim biex nofru ejjun ġodda ta' kabbir għall-Ewropa u għak li aħna nistaw nħabtu iċna ma l-akbar problemi li għanna, għanna l-problema li għan diskutu l-għara l-ofsinar, il-qat, mod partikolar il-qat ta' zazah U ek nistaw namlu din l-alleanza bil istituzzjonijiet komunitarju wkoll billi naħdmu onestament u lealment mal istati membri sabiex natu rizultati konkreti li ċittadinina. Naħseb li hawnhekk għandna pedament tajjeb għax-xogħol għal ġejjini U jiena naħseb il-kollegi tagħna għawew album b'dawn il-klim ta' kuraċ u xi drabi wkoll il-kelmiet ta' eżiġenza tagħkom u nittamaw illi aħna nkunu nistgħu nilħu din il-ħidma li intom qed tafdawna. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Grazie ħafna. President Barroso. Grazie tassew għat-weġiba tiegħek. Nixtieq ngħid li l-Kummissjoni għandha msiħeb importanti fl-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam ix-xogħol tal-Komunità Ewropea. Il-membri tal-Parlament ħafna minnhom jappoġġaw ix-xogħol tal-Kummissjoni u jappoġġaw l-idea ta' setat addizzjonali għall kummissjoni Ewropea, speċjalment f'ambjent ta' kriżi. Aħna ċari li l-Unjoni Ewropea hija meħtieġa u aħna għandna l-affarijiet ċari f'moħħna li il-Kummissjoni Ewropea għandha jkollha aktar setat. Nemnu li trattat ta' Lisbona huwa fl-interess ta' ċittadini Ewropej u għalhekk irid ikollna aktar responsabilità u nerfawha fuq spallejna. U natu l-ħajja li trattat ta' Lisbona. Nizgur għalek li l-maġġoranza tal-Parlament Ewropew huma allejati tal-Kummissjoni. Issa ngħaddi lil Lopez Garrido biex ikkonkludi d-dibattitu fisem il-Kunsell. Grazzi, President. Jiena xtaqt nifraħ lill komissjoni u lill-President tal-Kummissjoni, sur Barroso. Għal dan il-programm Europo u ambizjuż li l-lum. Huwa konformi mal-miri tal-Presidenza mal-Unjoni Ewropea u l-programm tal-Presidenza Eh, tlet presidenzi, Spanja, il-Belġu u l-Ungarija. Jien nista' ngħidilkom li l-Kunsill qed jaħdem flimkien mal-Kummissjoni u flimkien mal-Parlament Ewropew u nifraħ lill parlament Ewropew għall l-interventi kostruttivi fl-appoġġ tal-programm tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għamlet sforz importanti ħafna kulħadd jaf li din il- Kummissjoni ġdida, tieni Kummissjoni ta' Barroso, supposti la taħdem l-ewwel ta' Novembru, iżda l-numru ta' raġunijiet daħlet fis-seħ ftit xhur wara u issa tipprova tirkupra il-ħin li tilfet mod kostruttiv u l-Presidenza Spanjola sodisfatta li dan qed isir. Il-President Barroso, il-Viċi-Presidenti u l-Kummissarju kollha tal-Kummissjoni naħseb li jaqblu li qed naħdmu tajjeb ħafna fl-imkien u qed inkunu ta' għajnuna l-isforzi tagħhom u anke l-Parlament Ewropew hekk qed jagħmel. Kull darba li konna dibattitu hawnhekk fuq dawn it-tip ta' suġġetti, l-attitudni tal-Kamra dejjem tkun pożittiva u għalhekk nixtieq nieħu din l-opportunità biex nistaqsi l-Parlament Ewropew għal darba oħra biex dawn l-inizjattivi leġislattivi li qed nitkellmu dwarhom illum jiġu approvati malajr kemm jista' jkun biex bekk nkunu nistgħu nirkupraw għal ħin nintelef kif kont t insemmi u nista' jina ċert li ħadd poġġaw dan kollu. Grazzi ħafna fisem il-Kunsill għal l-istqarijiet tiegħek u grazzi għall appoġġ li qed tagħtu l-Kummissjoni Ewropea. Nirringrazzja l-Barros, l-President Barros u l-Komissarju kollha li qegħdin hawnhekk u dan juri l-kontribut tagħkom għal kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew u propju fuq dan konna qed Nikkonkludi d-dibattitu. Grazzi ħafna President.